kollox naddi il-mikrofonu lill-Ministru Diego Lopez Garrido fissem il-Kunsil mela qed nitkellmu dwar situazzjoni sitwazzjoni ta' soċjetà ċivili u l-minoranzi eh, nazzjonali fil-Belarusja. President, nixtieq nirringrazzja aktar li tajtni l-opportunità nindirizza l-awla fuq din il-kwistjoni ġifiri s sitwazzjoni ta' soċjetà ċivili u minoranzi nazzjonali f'Belarusja. Mela, minn dubju ta' sej xejn l-Unjoni Ewropea inkwetata ħafna dwar is-sitwazzjoni mtawla fil-Belarusja b'mod partikolari, aħna mm, inkwetati l-iktar dwar is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem f'dak il-pajjiż hemm nuqqas ta' libertà ta' taħdit, libertà ta' assoċjazzjoni f'dak il-pajjiż eh, miktar pressjoni, il-pressjoni qed fuq il-istampa u l-mezzi tax xandir l-leġislazzjoni eh, iktar ma jgħaddi żmien qed tiġi attoddata biex tillimita l-aċċess għall-internet u l-użu eh, il-pressjoni fuq eh, l-attivisti fl-oppożizzjoni. Dawn l-affarijiet jekk nieħduhom flimkien juru li hemm tnaqqis qawwi tas-sitwazzjoni tad drittijiet tal-bniedem f'Belarusja fid dekarazzjoni ta' 16 ta' frar eh, Lady Ashton, rappresent tanta o rappresentatoli li għal mm, CFSB u koll e, tkelmet dwar tħassib taħħab b'mod partikolari tħassib li għanda fuq situazzjoni tal-minoranza polaka fil-Belarusja u tkelme dwar l-inkwiet li għanda dwar l-arrest tal-membri ta' e, dan il-grupp e, ta' minoritajiet u mm, din l-istqarrija Eh, ġiet imresqa formalment lill awtoritajiet tal-Belarusja. U e, permezz eh, tal-mezzi diplomatiċi għartnejn li għadda fil- Kunsill tal-Affarijiet Barranin aħna diskutejna dil-kwistjoni u kellna l-opportunità eh, li konna dibattitu hmm, li naħseb li eh, se jiġi mtenni hawnhekk smajna mill-Ministru Pollak u dan il-Ministru esprima eh, tħassib serju li għandu. U x-xewqa tiegħu li jagħmel xi ħaġa dwar is-sitwazzjoni li jirreaġixxi għal uh, minoritajiet pollakki li eh, eh, nataw il-fastidju eh, u mingħajr dubju ta' xej l-Unjoni Ewropea u l-korpi tagħha u l-entitajiet huma ma' kwetati ħafna dwar is-sitwazzjoni fi dak il-pajjiż u għalhekk qed nimmonitorjaw is-sitwazzjoni mill-qrib. Jiena naħseb li rridu aħna nuru biċar l-autoritajiet tal-Belarusja li dawn għandhom eh, jimxu jimxu mal impenji tagħhom fl-OSC, ġifiri impenji lejn ħarsin tal-drittijiet tal-bniedem. tal drittijiet tal bnidem tal drittijiet tal bniedem issa biex ħarsu il-minoranzi ġifiri dan huwa element fundamentali eh, fil-ħarsin tal-bniedem, eh, tal-drittijiet tal-bniedem u eh, għandhom ukoll fil konsil Gark kif għadni kif li għadni kif semmejt kienem talba li l-Ministri tal-Unjoni Ewropea għandhom jużaw il-mezzi meħtieġa u il-fora differenti biex jiġbru l-attenzjoni lejn din is-sitwazzjoni allarmanti għandhom jiġbru l-attenzjoni tal-mod partikolari l-awtoritajiet tal-Belarusja. Jena naħseb li għan fl-interess tal europej kollha u ġifi u ċittadini kollha tal-Belarusja li jippruvaw e, e, iwaqfu dan il-fastidju e, u ksur ta' drittijiet tal-bniedem ovvjament dan imur kontra id-drittijiet tal-minoranzi u jena naħseb li huwa importanti għal Belarusja li tipprovda timxi fid-direzzjoni tajba u tibda timxi f'din id-direzzjoni mm, u eh, forsi għandha tipprova timxi lejn l-isħobija tal-vant u għanna nużaw l-istrumenti li għanna dispożizzjonijiet tagħna wkoll. Grazzi ħafna Ministru għal dan id-diskors, issa se ngħaddi l-mikrofonu lill-Kummissjoni Gorgieva. Mr. President. Uh, Grazzi. Boras arrija tal-President tal-Unjoni Ewropea li fil-fat irrefera għal pożizzjoni tal-Sinjura Ashton mod ċar ħafna. Jina nixtieq inżid illi jiena mħazzeba dwar is-sitwazzjoni ġol barus li sejra lura kull ma jmur dak għandu xaqsam ma speċjalment minorità pollakka. Kien kien ser, kien bieċa serja, għax hawnhekk qegħdin inreġġaw lura il-progress li kien sar f'dergwata daw kaxjeri u l-Belarus dal l snin. Imma irridu nkomplu fid-dialogu tagħna ma' l-Belarus u nżommu l-linji ta' komunikazzjoni miftuħin anke jekk dinja mux ħaġa faċli ma' U din tista' ssir ukoll permezz tal-programm politika tal-ġirien tal-vant, imma aħna rridu nkomplu nibnu il-kuntatti ma' dawn in-nies permezz ta' skambi ta' żjariet ta' studenti, permezz ta' opportunitajiet kummerċjali, permezz ta' natu skambi kulturali bħala pjattaforma ta' dialogu, ta' interazzjoni ma' dawn in-nies u bekk nkunu forsi nistaw eh, nirreklamaw u naħdmu għal eh, progress lej dokumokrazija f'dal pajjiż. Kommissjoni xorta minkejja dak li rajna f'dawn l-aħħar sentejn tixtieq kummissjoni tibqa' taħdem tipprova taħdem għal Belarus u tibqa' involuta magħhom tipprova dotta approċ pożittiv u nippruvaw nerġaw in-gwidaw il-negozjati fi triq it-tajba. Issa fissem IPP sur Gunnar Hekmek. Grazzi. Grazzi l-Presidenza Spanjola u l-Komissjoni għal klimom. aħna rridu nkunu ċalu ċaraġa waħda. Aħna mhux qed denazzjoni ta' dittatorjat f'reġim brutali li qed tiċħad drittijiet ta' minorità kif ukoll ġittijiet ta' ċittadini tagħha. Dek jaħdmu l-affarijiet ġewwa l-Belarusja u dan dik il-puntatlu ta' diskussjonijiet tagħna fuq ir-reġim. Dialogu għandu jkun reċiproku. Wen aħna jekk aħna ser nkunu sinċiri aħna lek irridu nistennew illi l-Belarusja u kol jamlu eh, jaqdu il-rwol taħħom minnaħa taħħom. Nishti nisħaq bil-qawwi li di mhix kwistjoni Il-Belarusja hija fil-ġirin, fil-żona tal-ġirin tal-Unjoni Ewropea. għal din hija kwistjoni Ewropea. U il-reġim ġew il-Belarusja qiegħda titbiet kull ma jmur mal-dialogu u kooperazzjoni miftuħa mal-Unjoni Ewropea u aħna neħtieġu l-ewwel mod fundamentali li jkun hemm rispett tal-minoranzi, rispett tad-drittijiet tal-bniedem, ma li niqwaqfu il-violenza minnaħa tal-pulizija u li jkun hemm rida tajba li jkun hemm dialogu kostruttiv mal-Unjoni Ewropea dan il-messaġġ jitinbat moċċar lir reġim Id-dialogu tagħna għandu jkun wieħed tal għan ta' demokrazija. Għanduru lejn soċjetà ċivili veru għaliex il-Belarus mhix rappreżentata biss mir-reġim, it-nies qed jiġri għal Belarusja, studenti, nisa, irġiel, din is-soċjetà. U dak li aħna rajna dan l-aħħar wera biċ-ċar illi aħna rridu se nistoktaw bid-dialogu tagħna li dan nifokaħ fuq iċ-soċjetà ċivili biex insaħħu libertà, demokrazija u rispett ta' rittijiet tal-bnedmin. Grazzi. Grazzi. Sur Christian Begnin. Sur President, Kummissarju, Ziz kollegi. Fissem il-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi nixtieq ngħid kemm jiena mħasseb dwar is fi Belarusja, speċjalment fi żviluppi reċenti l unjoni tal-Pollakki. Hija nixtieq ukoll nisprimu solidarjetà tagħna flimkien ma' ċittadini tal-Belarusja li ma setawx jigawdu id-drittijiet bażiċi tagħhom ċivili u dan qed isef pajjiż Ewropew eh, pajjiż eh, li jinsab fil-21 u di xi ħaġa li ħadd ma qabel magħha. Dan appuntatlu issa. Dak li aħna rridu naħdmu kontri aħna rridu naraw kif naħdmu l-Belarusja, aħna rridu wkoll naraw l-Belarusja bħala demokratika, Ehm, l gverni u l mod demokratiku, l-president, rappresentanti lokali, gvernijiet. Aħna rridu li daw l-autoritajiet u atmosfera ħils, libera fil-pajizom u wkoll jqarbu l-Unjoni Ewropea s mistoqsija kif tar nagħmlu l-Unjoni Ewropea bidlet il-politika tagħha lejn il-Belorussja minn iżolament għal attività Eh, tangibli u dan però mhux qed isseħ malar biżejjed u dak li rajna dawn l-aħħar li u l-aħħar ġematejn juri li aħna rridu nkun ħafna iktar impenjati. Jiena bħala il-President eh, tal-Delegazzjoni Eurones u l-ċer ta' delegazzjoni li sejra l-Belarusjada biex narawx qed isir eżattament, aħna m'għandniex strateġija tajba ma u waħda u maquda bejn it-tlet istituzzjonijiet ah, Ewropej. Aħna rridu li strateġija biex insaħħu l-isforzi ta' ħaddieħor u rridu dialogu politiku. Aħna rridu roadmap għal Belarusja li hija konkreta ta' sew u mhux sempliċiment li nagħmlu rakkomandazzjoni ġenerali imma pjantazzjoni roadmap illi il-Belarusja għandha tweta dan u għal-mod kif aħna għandna nistuktaw xogħolna u mhux ta' nbissna nagħmluh taħt il-partnership ta' Lvant. Socjalistów i Demokratów. W imieniu Grazzi. Mela, sta fl-isem l-aldi. Issur Garbandi. Grazzi, President. Jiena wkoll nara din it-taħdita tal-lejla bħala waħda reġjonali. Aħna ngħidu li Surjanokovic li ġi għalet fil-Ukrajina dan huwa president li iktar tixqleb lejn il-Moskow milli eh, Brussell. Il-viri ma jgħamil ħalok xie tħaqbina meta jżurna ġimma diħla. Issa li jgħet jgħamil l-sur Lukashenko għandu l-għada pilli jgħamil ma l-poplu tijaw u kol għet iċaqleb lejn il-Russja u mux lejn il-punent. U eh, lest li joħna il-poplu tiegħu, ċittadini tiegħu u jiċħadhom mid-dritti tal bnidem tagħhom. Aħna ma konniex, però miftuħin bizzejiet. ma kenniex aċċess għal dawn il-pajjiżi qabel u issa rridu daw dak li qed iseħħ bil-minoranza Pollakka ġewwa Berussja ma hija namluha iktar iktar miftuħa l-politika tagħna. Iħarsu li l-politika ta' viża tagħna, l-politika tal-enerġija tagħna hija eh, nġurnaw aktar u nqarbuhom aktar lejn l-ħtiġijiet ta' pajjiżi bħall-Ukrajna bel-Russja. Jien personalment dan li nixtieq nara li hawnhekk fl-Ewropa iktar naħdmu fuq dawk il-pajjiżi li nistaw nkun aktar influenza fuq livell intern u ta' politika u mhux sempliċement noqogħdu nikkondannawhom. Grazzi, Signora Hajtala. Il-gravità ta' dis-sitwazzjoni li tpoġġiet fuq l-aġenda tagħna probabbilment hawn minħabba protesta li saret min-naħa ta' Porsche Pollaki fil-Belarusja wara li arrestaw xi mexxejja tagħhom. U din hija xi ħaġa li nikkondannaw. Però kif intqal dan il-Parlament ma ħax interess eh, fil-Bellarussja bizzejet u aħna rridu nibbatu l-Komitat ta' Natriġit tal-Bnedmin Minsk, lejn Minsk. U hemm problemi iva tal-libertà ta' wieħed jesprimi dak li jaħseb u jgħid dak li jixtieq jgħid. U aħna irridu neħħu din is-sistema tagħhom li jikkastigaw b'mod eh, krudili u kontra eh, l-umanità, kontra d-dittijiet tal-bnedmin. U bħala komunità irridu nżommu għajnejna fuqhom mill-qrib. Grazzi. Is-Sur Karnecki. Sur President, nuqqas ta' deċiżjoni u kol deċiżjoni, rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fil-Belarusja f'Marzu se jkun meħtieġ imma dan ħajkun meħtieġ u iktar u iktar illum. Il-Pollakki li qegħdin jgħixu fil-Belarusja mhix kwistjoni biss Pollakka kif intqal, imma hija kwistjoni tal-approċċ Belarusja, ta' Belarusja eh, lejn standards tal-Ewropej. aħna rridu neħħu l-Belarusja mill-influenza tal-Russi ma dawn il-prinċipi bażiċi jridu jiġu maħarsa par perżempju dritt tal-minorità. Jekk issu l xekkom ma jifimx il-lingwaġġ ta' valuri Ewropej, żgur jifhem il-lingwaġġ ta' sanzjonijiet, aħna ma nixtiequx sanzjonijiet illi se jaffetwa bot negativ fis-soċjetà tal-Belarusja, aħna rridu sanzjonijiet illi se tagħmilha iktar diffiċli għal politikanti u uffiċjali li huma responsabbli. Aħna edin noftħu il-bibin tana lill l-Belarusja, imma muqet nieħdu xejn l-ura. Aħna irridhom l-sanzjonijiet par per eżempju neskludu għom il-rappresentanti parlamentari taħħom fil-Assembleja tal-Eurones u u l-erġaw indaħlu għom fil-lista sewda. Grazzi, il-Sinjura Kinga għal żewġ minuti. Grazzi bħala co-chair tal-grupp favur il-lingwi ta' minorità u drittijiet ta' minorità jiena nikkondanna bil-qawwi l-attitudni tal-Bera Russija kontra l-minorità i Aħna smajna llum illi ħafna minn dawn l-atti saru kontra persuni anzjani din hija mhux biss ksur tal-liġi kontra tal-minorità imma tal-bnedmin u dan mur kontra sistema politika li nemnu fija aħna li hija demokratika u aħna mustabiliment tiegħu il-grupp u ħarisna il-drittijiet tal-minorità u ngħidu li huwa anaċċettabbli li kunem dan il-ksur il tal-drittijiet tagħhom u aħna nitolbu li l-Komissjoni tieħu passi ċari kontra il-Gvern tal-Belarus u jgħidu illi mingħajr e, jħarsin ta' dawn id-drittijiet ta' minorità il-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea e, u l-Belarusja mhux se jkun possibbli iktar qudiem Ġittijiet ta' bneddi ma jistgħux jiġu konsidrata bħala xi ħaġa interna. Din kwistjoni mhix ħaġa interna u li tapparteni għal Belarusja. Din hija kwistjoni Ewropea x'qed nitkellmu dwar sħubijiet tal-ġirien tal-vant tagħna u ta' sħubija tagħna. Grazzi. Dziękuję pani pan Bogusław Liberacki, minuta 30.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 tal-drittijiet tal-bnedmin u tal-minorita. Minoritajiet. Għalfejn hija dik pollakka li se nitkellmu dwar li xija minoranza kbira u hija demokratika. U għax għandhom il-Milinkovic illi iġi premjat il-premju Sakarov mill-parlament. Xistaw namlu għaw? Jina nista' nkellem is-sur jista' jekk l-opportunità li nkellem ma' sur Minkevich darbtej u eh, da ma jridx sanzjonijiet ekonomiċi, laqas ma jridu sanzjonijiet politiċi. Politika li politiċi ma dawn irridu li jkun hemm dialogu bejn iż-żewġ entitajiet u ma jridu kooperazzjoni illi tkun kondizjonali u li hija bbażata fuq il-progress tal Belarus bejn ir-Russja. Din hija kif għandna nirġixxu, din hija kwistjoni tal-viża għandna bżonn eh, wieħed ħallas għall-viża pereżempju tajjeb li din missjoni għas-sejba tal-fatti sejra Belarus għadha u nerġa' u rapport imbagħad naraw x'nagħmlu. Grazzi stu xi ma jiskija minuta. Sur President, Sinjuri, bit-trattat tal-Lisbona aħna konna mweda politika barranija aktar effiċenti iżda fejn daħlet ħajti kona kważi inviżibbli mal istati Uniti ma kenniex suċċess. U sissa għandna biss tilwin bejn l-istituzzjonijiet għal dastant illum kellna opportunità oħra, opportunità sabiex nuru illi aħna nistgħu nirnexxu. Sfortunatament il-Kunsill iddeċida jipposponi ċertu deċiżjonijiet u l-Parlament ma jistax jirreaġixxi għal ċertu ksur tant evidenti ta' drittijiet tal bnidem f'pajjiż tant importanti għall-Unjoni Ewropea, Kommissarju. Il-politika ta' open doors, ta' bibi miftuħa u skambju ta' studenti ma' ħadmeċ. Edha tikser kredibilità tagħna, aħna nafuh, Moska tafu dan, u meta jipprova jkollna reazzjoni vaga għal din it-tip ta' kriżi infallu mill-ġdid. Grazzi issa sur Protasjevic għal żewġ minuti. Grazzi sur President. Bħala kap delegazzjoni tal-Parlament Ewropew mal-Belarus għandi kuntatti mal-autoritajiet u l-partiti u smajt l-argumenti tagħhom illi l il belarussja għandha id-dritt illi tilħaq l-standards internazzjonali bir-rata u l-pass tagħha. Ma nistgħux għall-stant niddubitaw minn dan il għaliex huwa l-pajjiż li jiddeċidihom dawn l-affarijiet diffiċli tmur kontra dan l-argument iżda l-standards internazzjonali li huma jitkellmu fuqhom pereżempju l-OSCE huma drittijiet tal-bliet ma mhux kwestjoni interna. Meta naraw pajjiż żgħir belt żgħira ġewwa l-Belarus fejn l-awtoritajiet jiddeċiedu illi jużaw jew jabbużaw mill poter tal-pulizija biex isawtu grupp ta' anzjani mexja mis sinjura Sobal illi ġemmat il-flus biex tirranġa bini fiċ-ċentru tal-belt u jagħmluha ċentru kulturali għall minoranza Pollakka u l-awtoritajiet iddeċidew li jibgħatu l-pulizija hemmhekk qabel ma kien hemm sentenza minn qorti u x-xhieda illi raw din is-sitwazzjoni mhumiex permess lilhom imorru jagħtu x-xhieda ġewwa qorti u dan muwa lebda pasta kif tilħaq lebda standard internazzjonali hawnhekk qegħdin imorru lil bot mill-standards internazzjonali illi Belarus wedet li tipprova tilħaq mill-ġdid ngħid illi qed nitkellmu dwar sanzjonijiet iżda assistenza ekonomika illi tiddependi minn ċertu prattiċi demokrazija sħiħa fil-pajjiż. Grazzi. Is-Sur Palenski sandek minuta. Sur President, il-konflitti unqas taqbil għal-minoranzi għandhom jiġu solvuti minn Minsk immedjatament b'modi demokratiċi minna l-użu ta' violenza xie nappoġġa l-pozizjoni tal-Kummissjoni dwar il-kontatt, il-bżon ta' kontatti għan delegazzjoni mill parlament Ewropew li sejra il-Belarusja u nixtieq li għandna dialogu ma' l-oppozizjoni l-autoritajiet imbagħad noħorġu bil-konklużjonijiet tagħna dwar il-konflitt u possibilment ikun hemm proposti mill-Belarusja fil-Assemblea Parlamentari Euronest dan jkun jiżgura relazzjonijiet futuri test ieħor relazzjonijiet tagħna huma l-elezzjonijiet fil-25 ta' April. Meta kważi 100% tal-popolazzjoni tmur għal partit wieħed u d-delegati jkunu mażula iktar milli maħtura. Sur President, grazzi ħafna. Sur Liberatski, mill-SND, beda billi faħħar l-azzjoni manta u bistaħħa ta'kom illi manniex għat mustaħdu azzjoni l-lum. min jista' jkun sodisfatt. Forsi inti iżda żgur mhux il-Belarussi u mhux dawk il jixtiequ l-ġid tal-Belarussi għaliex anke jekk is-Sinjor Kummissarja li kellha ħames minuti biex titkellem, tkellmet ġiex minuti propju fuq dan, ifisser mhux biss li dan mhux sodisfaċenti, iżda mużajtux l-opportunità tagħkom biex titkellmu fuq din il-kwistjoni. Għadastant nitlob hawnhekk ili jintużaw l-odda kollha sabiex immorru kontra l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem, mhux qed nitkellmu biż dwar ċittadini tal-Pollakki iżda dwar ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Issa s-Sinjura Bawar il-Mutaw Nofs. Grazzi ħafna, Sur President, dak li smajna fuq il-Belarus riċentement hija l-oppressjoni tal-Oppożizzjoni Demokratika u l-minoranza Polakka. hija pratika komuni ta' reġimi autokratiċi illi jitfaw fil-ħabs l-oppożizzjoni u jikkastigaw biex ngħidu hekk il-minoranzi. Nifhem is-sitwazzjoni tal-minoranza Polakka ġewwa l-Belarusja. Hija għodda politika ir-reġimi jużawa dejjem f'mumenti diffiċli li jkollok minoranza li tiġi murija bħala għadu. Prattika komuni fir-reġimi mhux demokratiċi. Id-drittijiet tal-minoranzi huma parti integrali mid-drittijiet tal-bniedem imsaħħa mill-konvenzjoni qafas tal-Kunsill tal-Ewropa. tal kunsill tal ewropa ksur ta' drittijiet tal-bniedem ma jistgħux jiġu konsidrati bħala kwistjoni interna. Sur President, il-messaġġ tal-Unjoni Ewropea lill gvern Belarussu ma jista' jkun xejn ħlief messaġġ li l-politika tagħhom ta' teddida lill minoranzi u lill oppożizzjoni mhijiex aċċettabbli. Grazzi ħafna Issa taħt il-catch of the eye. L-ewwel kelli minuta lik. Grazzi ħafna sur President. Konti qed nisma' istqarrija tal-Kummissarju b'interess kbir u jkolli ngħid ukoll illi kont qed nistenna azzjonijiet enerġetika. Kont qed nistenna l-istqarrija tiegħek ikun differenti minn dak ta' ġematajn ilu qabel ma ġraw dawn l-inċidenti, iżda naqbel illi hemm il-bżonn għal ċertu azzjonijiet u minnu illi dawk li jitkellmu dwar l-azzjonijiet illum, dwar sanzjonijiet l-lum, forsi nsew li diġa' għandna sanzjonijiet u li l-politika ma bidlietx wara dawn is-sanzjonijiet. Ma nistgħux ngħidu li ħana poġġaw is-soċjetà ċivili fil-Belarusja għaliex kull min kien hemm ra l-fatt illi s-soċjetà ċivili qiegħda tiżviluppa. Iżda nemmnu li għandna nisħu biċ-ċar illi kull stat għandu ċertu obbligi lejn iċ-ċittadini tiegħu irridu ngħidu illi irridu ngħinu media ġdida indipendenti li ħana appoġġjaw televizjoni indipendenti illi ħankun nistgħu nib il-possibiltajiet sabiex studenti Belarussi kun jistgħu jiġu jistudjaw ġewwa l-Ewropa. Grazzi ħafna. Mikrofon għal-kellim. Grazzi ħafna, Sinjuri, Sur President, il-Parlament Ewropew, diġa adotta numru ta' rezoluzzjoniet kontra il-Belarusja, meta saru talbiet għall gvern Belarussu biex jiqaf jikser id-drittijiet tal-bniedem. Il-politika tal-autoritajiet Belarussi fuq il-minoranzi, speċjalment dik Polakka, qiegħda tinkatana, speċjalment sena qabel l elezzjonijiet. Saru bosta incidenti intimidazzjoni tan-nies. U naħseb l-istituzzjoni tagħna mhux biss għandha tadotta riżoluzzjoni effiċjenti, iżda għandha titlob li l-awtoritajiet Belarusti sabiex jaġixxu u għandu jkun hemm rappreżentant għal monitorat situazzjoni f'dan il-pajjiż kontra artiklu 33 ta' trattat. Sinjora President, Sinjora Komissarju, President, Sinjuri, u importanti għan nitkellmu dwar il-Belarusja f'dan il-Parlament, iżda il-kliem mhux biżejjed. Illum l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea wkoll għandhom jippruvaw sabiex jippreparaw pjan strateġiku illi se jgħidilna kif nappoġġaw l-organizzazzjonijiet non-governativi, l-oppożizzjoni u l-medja ħilsa. Nitkellmu dwar demokrazija, drittijiet tal-bniedem, affarijiet li għalina huma naturali għax l-Ewropa hija bbażata fuq dan. Iżda is-soċjetà Belarussa hija magħmula minn nies li joħolmu dwar dawn il-libertajiet. Għallastant il nisperaw li l-Kummissjoni Ewropea tippreżenta pjan ta' kif għandna ngħinu is-soċjetà Belarussa. Signora Kawawinska. Is-Signora Kawawinska mhix fil-Kamra stant jista' jitkellem is-Sur Lopez Garrido għall-Kunsill. Grazzi, Sur President. Wara li smajt id-dibattitu dak li nista' huwa illi naqbel mal-akkużi illi saru dwar il-ksur ta' dritti tal-bnedem ġewwa Belarus illi f'dan il-każ jaffettwaw il-minoranza Polakka. U għadha sant jaffettwaw ukoll l-Unjoni Ewropea. Il-għax mux huma mhux biss minoranza illi għandhom punt ta' referenza f'istat membru tal-Unjoni Ewropea, il lista u koll għalax għetnaraw ksur u koll ta' drittijiet tal-bnidem. kienet tkun l-istess reazzjoni kieku kienet minoranza differenti. Id-drittijiet tal-bniedem huma universali m'għandux jaqsam ma reazzjoni dwar minoranza partikolari, eżempju f'dan il-każ dik polakka, aħna nkunu obbligati li ngħidu l-istess għal kwalunkwe minoranza oħra. Il għaliex id-drittijiet tal-minoranzi huma l-istess, minoranzi li huma inviżibbli. Grazzi. No debe llevar. Ir-reġim Wetta ksur kontra minoranza u ħana nemnu fil-partenarjat tal-vant illi għanna u naqbel mal-kontributi li tatna l-Komissarju dwar il-kontatti il għandu jkollna u palma għal ukoll stati membri hemm il-bżon ta' komunikazzjoni kontinua mal awtoritajiet Belarussi kemm anki flajta tagħna kontra l-autoritajiet Belarussi u l-ksur l-ġenwet u ta' drittijiet tal-bniedem. Il-Kummissarju sejra titkellem ukoll u taħdem fil-qrib Mastur Buzek, il-President tal-lum u Lady Ashton ser skur għal inaugurazzjoni ta' Stor Krivitz u nisperaw li Lukashenko kun jgħatem ċerimonja u din tkun kwistjoni li sejra tkun kopruta mill-Kumitat tal-Fejt Berni tal kunsil tal-Unjoni Ewropea. Grazie għafna sur President. Strovi, eh, Teraz w imieniu, rad, w imieniu komisji pani Kristalina Georgieva, pani komisarz. Grazie għafna. Is-Sinjura eh, Georgieva mill-Kummissjoni, grazie għafna President. Permetili l-ewwel eh, nirringrazzjakom għal diskussjoni u nishti eh, nagħmel erba' punti. Mela, ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem eh, punt eh, kritiku fir relazzjonijiet esterni tal-Unjoni Ewropea. U mm, u u s-sinsla li r-relazzjonijiet kollha mal-Belarus mm, id-demokrazija f-Belarusja sfortunatament eh, reċentament għaddiet minn perjodu negattiv eh, imma il ma bdewx il-ġimma l-oħra imma f'nofs eh, tal-2009 u bekk il-Konsill ta' Ministri f'Novembru ta' l-2009 talbu lill-Kummissjoni toħorġu bi proposta għall imsejħa sejħa ehm, pjan Eh, temporanju. Il-servizzi eh, tal-Kummissjoni ħejjew eh, abbozz dan l-abbozz tal-pjan temporanju sa jinstab fil-mejda tal kommissarju mm, ir-rata rappresentantoli u ir Oli żgur se tikkonsidra ir-rakkomandazzjonijiet li ħarġu mill-missjoni dwar is-sejba tal-fatti. il-fact-finding mission. Issa, irridu eh, mbagħad eh, u biss meta il-ħaj commissioner tatina l-feedback eh, il-ħaġa tkun finalizzata l-aħħar punt tiegħi. Fit-tieni nofs ta' tmenijat mm, kien hemm trojka li bdiet flex eh, Unjoni Sovjetika u waslet għall-ewwel darba f'ħajja tamen ta' ħafna inkluż eh, tiegħi li nikkompetu għall-iskambi tal-istudenti u professjonari għalek eh, fil-kas tiegħi mm, studjajt fil-LSE London School of Economics u għenitni fil-ħajja tiegħi u kont iktar utli għal pajjiżi u b'din Eh, u għabdan it-twemmin eh, għaw li l-ftuħ tal-mezzi demokratiċi li aħna pala Ewropej nisonin nejnu dawgin il-pajizi li nishtiq nirrepeti għawnek li eh, il-punt tijaj fuq l-importanza u l-utilita ta' kuntatti bejn in-nis, l-utilita ta' poċ il-negozji, utilita ta' li nibqaw emmek minkejja d diffikultajiet il-gbar u nuqqas ta' rispett għal minoranzi li aħna nikkondannaw u li jiena nixtieq nirreperi sejħa li nibqaw aħna f'taħdit b'mod li e, nkatru l-opportunitajiet għan nista l biex mm, jimxu fit-triq lejn id-dinja libera u li e, kollam rabta mal-Unjoni. Grazzi ħafna. Mela, issa nistgħu nimxu għal punt li mis fuq l-aġenda il-mistoqsija orali Beijing plus 15 pjattaforma tazzjoni tal-ġnus mawda l-glug għaljanzi bejn is-sessi il sinjura